Sì, non abbiamo potuto farlo a Strasburgo. Ma stajniex fi Strasburgo, għaliex hemm disponibilità ta' l-emiċiklu għaliex kien ikun tard essa. U għalhekk preferejna li naħdmu minnu fih ftit jiem wara l-Kunsill u nużaw din is-sala. Sì, ho capito, ma qui non è l'emiciclo non... Klim li lim il-mikrofonu. Għawek ma nistawx nużaw l-emiciklu sa l-2013 kollom id-dera għalhekk irridu nużaw lawli li huma disponibbli. L-importanti li jkun hemm ftehim il-President u l-Kunsill u jkun hemm komunikazzjoni fuq il-xogħlijiet tal-Kunsill Ewropew. Jiena nixtieq insellem fisem il-President Schulz, l-President Van Rompuy u anke l-President Barroso u qabel ma ngħaddi l-mikrofonu propju l-President tal-Kunsill nixtieq intenni kemm il-President Schulz u l-maġġoranza l-kbira tal-Parlament Ewropew diġà qal fiċċar. Jiġifieri li l-proposta ta' negozjati li ġiet imresqa mill-President Van Rompuy għalina hija inaċċettabbli. Barra minn hekk jiena nżid li nixtiequ li l kapaċitajiet li bla dubju hemm għal medjazzjoni li l-Van Rompuy għandu jippermettu fil-ġimgħat li ġejjin li nilħqu xi tip ta' kompromess li jkun kapaċi għall sfidi tal-Ewropa ta' ċittadini Ewropej. Issa ngħaddi l-mikrofonu lill president Van Rompuy jekk jogħġbok. Mr. President, Honorable. President, membri onorevoli, intom tafu diġa ovvjament x'inhuma riżultati tal-Kunsill Ewropew tal ġemali għaddit. għaddiet ma ntlaħax ftehim iżda jiena ntlabt li nisħaq biex insibu kompromiss għabbażi li jkun hemm rieda politika biżejjed u konverġenza tal-pożizzjonijiet biex jippermetti li jkun hemm ftehim kmini is-sena d-dieħla. Ta' bilħaq l-MFF il-qafas finanzjarju multianwali hija kwistjoni tal-Kunsill u l-Parlament. Iżda l-Kunsill Ewropew dejjem kien msejjaħ li jeżamina jaqdir wol tiegħu taħt l-artiklu 15 ta' trattat li jiddefinixxi id-direzzjonijiet politiċi ġenerali u l-prioritajiet tal-Unjoni. Qatt qabel ma rnexxilhom nilħu konsens fuq dan flaqa waħda u laqqa samenija din id-darba. Il-ħtieġa li nsibu unanimità ovvjament hija sfida ewlenija kbira. Biex niksbu konsens bħal dan hemm bżonn li jkun hemm approċċ li tieħu trotlura u li jkun hemm sens komun ta' lanijiet x'inhuma u apprezzament li aħna qegħdin flimkien definisġu prioritijiet Ewropej u mhux nagħmlu biss kalkol individwali ta' kif ħan minimizzaw dak kollu li jdaħħal li jpoġġi bħala flejjes l-istati membri u x'jimmassimizza bħala dak li jieħu mill-flejjes. Jiena konxu x'inhuma l-prioritajiet u tħassib espressi mill-Parlament u x-xogħol eċellenti li għamlu rapporters tal-Parlament u tal-Kumitati li prezentaw ix-xogħol mill-Kunsill u mill-President il-ġimgħa għaddiet fil-fatt. Il-punti kollha identifikati mill-Parlament daħlu fid-diskussjonijiet qabel u waqt il-laqa tal-Kunsill Ewropew. Iżda l-punti di vista tal-Parlament Ewropew bħal dawk tal-Kummissjoni u dawk ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea irridu jidħlu fi proċess fejn ħtieġa l-unanimità taġen xir ikunu riżultati possibbli. Nafu wkoll li ovvjament rridu naħdmu fuq budget ta' moderazzjoni. Ek jitolbu iċ ċirkostanzi minna. Jiena iktar u iktar sensattiv għal dan il-punt bħala ex ministru tal-budget u ex prim ministru li naxilu indirezza b'suċċess dawn il-problemi. Iktar mill-li kunem li nxaħat li namel politika li ma tantx tkun qed tirrifletta realtà. realtà Il-budget fil-fatt irid jirrifletti fatt li hemm numru ta' affarijiet li aħna rridu li l-Unjoni Ewropea tagħmel għal pajjiżi tagħna kif ukoll ċittadini tagħna u dan irid ikun kapaċi li jseħħ u li jitwettaq. Apparti li jkun hemm xkil fuq il-budgets nazzjonali, iżda hemm postijiet fejn nistgħu nifrankaw il-flus fuq il-livell nazzjonali permezz tal-ekonomija tal-iskala jew inkella billi nivitaw l-irdupjar tax-xogħol L-Unjoni Ewropea taħdem bil-qafas finanzjarju ta' seba' snin, uniku dan, speċjalment minħabba li hemm budget żgħir relattivament. Il-budgets nazzjonali għandhom medja ta' madwar 50% tal-prodott gross domestiku, dak tal-Unjoni huwa 1%. Għalhekk huwa żgħir wis li tagħmel politika ekonomika antiċiklika. Iżda xorta waħda importanti f'ċertu pajjiżi xi kultant li jkun hemm kofinanzjament tal-investiment pubbliku kollu u fċertu setturi bħal pereżempju r-riċerka u l izvilup u l-bidja. Fi kliem ieħor hija qed timmira li jkun hemm aktar tkabbir ekonomiku strutturali. It-ħejja għal dan l-MFF kien differenti minn l-eżerċizzji ta' qabel u iktar diffiċli. L-ewwel nett l-istati membri kollha kienu konxi li din kienet l-ewwel darba fejn l-ebda tkabbir f'termini reali seta' jkun mistenni. Kienet l-ewwel darba wkoll li kellna 27 parteċipant sħiħ bil-kapaċità ta' vitos madwar il-mejda. Immaġinaw li tfassal budget b'dan il-mod f'kuntest nazzjonali. Ma kienx hemm ftejm minn qabel lanqas bejn xi pajjiżi kbar. U fl-aħħar hemm ir-rwol ġdid tal-Parlament Ewropew ftejim għalhekk huwa diffiċli iżda xorta waħda neċessarju. Madana kollu jeħtieġ iktar ħin. L-MFF huwa sintesi ta' solidità u solidarjetà. Ħafna stati membri ridu budget Ewropew li jkun poġġi f'kuntest ta' sforzi ġenerali u restrizzjonijiet fiskali. Jiena ma naqbilx 100% b'dan il-punt di vista, x'nemmen li l-MFF essenzjalment huwa budget ta' investiment, iżda dan il-punt di vista huwa fatt politiku li ma nistgħux ninjoraw u jiena rrid nilħaq bil. Naf li nefqa pubblika madwar l-istati membri kollha tnaqset b'1.5% tal-prodott gross domestiku fl-2011 wara tkabbir spettakolari fl-2008 u l-2009 bejn 4 sa 5% tal-prodott gross domestiku. Dawk li jgħidu li n-nefqa tal-Unjoni Ewropea li fil-proposta tiegħi hija qed tmur lilin għandhom jiftakru dawn il-punti. l il-proposta tal-Kummissjoni ta' Ġunju tal-2011 li diġa' kienet tinkludi friżar nominali fil-bidja u fil-nefqa l koezjoni Dawn it-tnejn flimkien ifissru 71% tat-total. 71% intenni. Il-proposti tiegħi ta' l-14 u 23 ta' novembru jirrappreżentaw termini reali ġenerali ta' tnaqqis ta' 2%. Jek tqabbel ħaġa moħra u dan huwa il-totali tal-MFF mill-2014-2020 u tqablu mal-MFF tal-2007-2013 dan ma jxekkilx il-proposti tiegħi li jkun hemm anke żieda sinifikanti għan nefqa fit kabir, impjiegi u ma meta mqabbel mal-MFF ta' qabel. Dan ta' bilħaq kien strateġija li kien hemm il-proposta tal-Kummissjoni li jien nappoġġa. Jekk għandna nifrankaw aktar flus, u nikkonsidraw dan il-punt, rridu nirridu rendu kontu kont tal-fatt li l-partijiet kollha tal-budget jaslu għal massimu ta' 280 biljun euro u mhux esklus li uħut jixtiequ partijiet mill-71% biex jiżdiedu. Xorta waħda jiena marriċ li kunem xi tip ta' improvvizzazzjoni. U importanti wkoll li lajnuna l-iżvilupp tagħna nżommuha. Il-proposta tagħna inkludit kabir pozittiv dan il-qasam fil-fatt. fil rigward ir rizorsi jiena proponejt riforma ta' rizorsi propju tal-VAT biex nintegraw l-FTT, il taxxa transazzjoni finanzjarji għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ jintroduċuha u li jkun hemm iktar trasparenza u ġustizzja fis-sistema ta' korrezzjonijiet. Ir-riżorsi huma diffiċli u qasam delikat ukoll. Dawk li foqsma oħra qed jimbutaw għal riformi huma inqas riformisti f'dan il-qasam u fiħdan tal-kontributuri netti mem lebda ftejim ġenerali. Madana kollu, jina xorta wahda naħseb li emmek nistaw nsibu soluzzjonijiet minkejja li nkunu inqas ambizjużi. Li niproduċu budget dejjem huwa proċess komplikat. Dan seħħan kif li moddi. Palma tiftakru bosta minkom, l-MFF tal-2005 ma kienx monument għall-estetika budgetarja biex najdu hekk. Mannix nikaratterizzaw dan il-proċess bħala ġlida bejn l-onja u l-foqra, bejn it-tramuntana u n-nofsenar. Fiħdan il-grupp ta' kontributuri netti nofsom inkluż anke pajjiżi kbar ma talbux għal xi korrezzjonijiet. Fiħdan dan il-grupp mhux kollha qed jitolbu għal frankar żejjed fin-nefqa u fiħdan il-grupp ta' reċipjenti netti kważi ħadd ma jitlob għal profil ta' nefqa ġenerali li jena ressat bħala proposta biex inżiduh. Il-proposta tiegħi tista' serra fuq l-appoġġ ta' numru kbir ta' pajjiżi anke jekk ċertu stati membri għadhom mhumiex sodisfatti 100%. Din hija realtà komplessa li ma tistax eh, twetta f'kelma waħda jew b'ħafna għamliet ta' sforzi. Jiena ħan nifoka l-sforzi tijaj biex insibu kompromess ġust, ftehim li xorta waħda jħaddan strateġija ċara ftehim ma' 27 stat membru mal-Parlament Ewropew. Ftehim li ma naslux għal ikun wis prezzoli kemm għall-Unjoni kif ukoll Stati membri, blebda eċċezzjoni. Ibbażati fuq l-ispirtu ta' diskussjonijiet fil-Kunsill Ewropew jiena konvint fil-fatt li dan possibbli. Grazzi. Grazzi, President. Grazzi, President. Varrompoj. Issa naddi il-kelma l-President Barroso, jek Grazzi, President tal-Kunsell Ewropew, membri onorevoli. Il-President tal-Kunsell Ewropew kom stampa ġenerali ta' dibattitu fl-aħħar eh, Kunsill Ewropew ta' ġimgħa li għaddiet. Sittijiem ilu ilkom fi Strasburgu l-approċċ tal-Kommissjoni li qed naħsbu anke qabel Kunsell Ewropew u jiena ħnifoka llum kif nesperjenza dan il-Kunsell Ewropew u x'naħseb li rridu noħorġu bħala konklużjonijiet. L-ewwel net bħalma tafu ma kienx hemm ftehim bejn l-istati membri, anki jekk nemmen li maġġoranza kbira lesti li jaqblu għabbażi tal-proposta ta' kompromess imresqa il kunsill Ewropew u l-President tiegħu. Palma tafu iżda hemm bżonn ta' unanimità. Issa rridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni li ma kienx hemm ftehim. Jiena nemmen li rridu noqogħdu attenti x'ħajkun hemm dewmin fix-xogħlijiet tagħna iżda xorta nistgħu nlaħqu Fada l-ħin sal-MFF li jmiss sal-2014, iżda mhux daqshekk ħafna ħin lanqas. Għalhekk irridu noqogħdu attentu ma nitilfux aktar ħin. Diġà qed nhar il-ġimgħa fil axija li fis-summit li għadda kellna l-iktar negozjati diffiċli għall-MFF għal-bosta raġunijiet. Qatt qabel f'dawn in-negozjati ma saħħu f'klima ta' xkiel kbir fl-ekonomija f'partit kbar tal-Unjoni Ewropea. Fil-proposta tal kummissjoni diġa kienet riflessjoni ta' din il-klima ta' moderazzjoni, iżda waslet għal dimensjoni ta' iktar ħtiġijiet ta' investiment fih żmien ta' kriżi. Il-negozjati u s-segwitu tiegħu fir-rigward l-Istati membri ħajkunu probabilment MFF iżar minn dak ta' qablu din se tkun ċaġa tal-ewwel darba għaliex fil-mod dejjem kien hemm żieda minn MFF għal ieħor u għalhekk din l-ewwel darba mill-bidu tal-integrazzjoni Ewropea li qed niddiskutu tnaqqis meta mqabbel mal-MFF ta' qabel. U bħalma tistgħu tifhmu iktar iktar diffiċli li taqbel fuq it-tnaqqis milli taqbel fuq budget li jkun ikbar li jkun hemm iktar nefqa għalih. X'inhija diffiċli? Għala diffiċli din is-sitwazzjoni? U l-fatt li preċiżament issa meta l-Unjoni Ewropea għandha bżonn investiment li issa naraw xi gvernijiet li huma inqas miftuħa l-idea li jkun hemm investiment ta' tkabbir. Ma tantx hija kwistjoni ta' koerenza mill-punt di vista tiegħi, aħna fl-istessin irridu naqogħdu attenti għax kif nistgħu ngħidu li għandna bżonn programm għal investiment ta' tkabbir u mbagħad meta naslu għal mument tal-verità tad-deċiżjonijiet ma nsegwux dejjem mod kollettiv dawn il-prinċipji Jiena nixtieq intenni fiċ-ċar li l-proposta tal-Istati membri li għandhom madwarhom l-Istati membri diġà fih tnaqqis net meta mqabbel ma' l-MFF ta' qabel. Iżda fl-istess ħin, u fi sfond ta' moderazzjoni u eh, konsiderazzjoni aħna għanna l-krizi u dimajnejna imma ħafna kompeti fuq il-level tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' sentejt l snin li għaddiet six pack il-kumpat fiskali, semestru Ewropew, kienu ħafna oqsma oħra fejn hemm iktar kompetenzi, mhux biss l-Kummissjoni imma l-istituzzjoni Ewropej kollha. U m'hemmx għalfejn intennilkom li hemm kompetenzi ġodda anke fuq livell Ewropew qasam tal-ġustizzja tal-relazzjonijiet esterni, imma anke f'dal kuntest qed nitkellmu dwar tnaqqis. Fil-rigward il-kompetenzi li għanna, issa rridu għodu attenti għalix bħala prinċipju rridu najdu li ħajkonna aktar responsabiltajiet fejn mitlub minna. Iżda l-Kommissjoni u nemmen anki l-istituzzjonijiet Ewropej kollha m'għandhomx fl-istess ħin jittihdulhom il-mezzi biex iwettqu x-xogħlijiet li hemm dawn ir-responsabiltajiet ġodda. U għalhekk dan itikom idea ta' x'inhuma l-isfidi li kien hemm f'dan is-summit. Ir-realtà, rridu nkunu ċari dwar dan, huwa li hemm differenzi fl-opinjonijiet importanti fuq numru ta' kwistjoni tawlenin, speċjalment daqs ġenerali tal-budget u l-ġustizzja tal-sim bejn l-istati membri tal-allokazzjonijiet finanzjari. Fl-istess ħin irridu nkunu ġusti ma l-istati membri għaliex ħatma għal li li mhux importanti li naħu għan fuq livell ta' 27 stat membru, nafu li hu iktar ħin u iktar sforzi qabel ma jitwet u ċertu deċiżjonijiet. Iżda dak li nkiseb f'dan is-summit fl-opinjoni tiegħi kien li l-kapijiet ta' statu ta' gvern marru lura fil-pajjiżi tagħhom fema aħjar ta' x'inhu l-pożizzjonijiet u l-interessi u diffikultajiet ta' kull pajjiż ieħor. Tistgħu tgħidu li mhux wisq u nista' naqbel, imma nittama li kien utli biżejjed biex jagħmel bażi għal kunsens fil-ġimgħat li ġejjin. Uħut minnkom staqsawni ġimgħa li għaddit kif nistgħu nagħmlu rikonċiljazzjonijiet tal pożizzjonijiet Kwistjoni li għadha pendenti. Xi ħaġa waħda hija ċara lija, aħna rridu nkunu lesti il-koll li nagħmlu kompromess. Il-kontributuri netti, il-ħbib ta' nef aħjar, ħbib tal koeżjoni dawk li għandhom ħafna jeddiet tal bidja oħrajn li għandhom għal-album iktar proposti par riċerka il-facilità ta' Connecting Europe, fil-kas tal-Kommissjoni u l-Parlament, per eżempju, u dawk li huma aktar imħasba dwar rebates u dwar ribejt speċifiċi u korrezzjonijiet. U tabilħa u koll l Ewropej. Kulħadd irid jagħti s-sem tiegħu u l-isforz tiegħu. U nittama li nistgħu nużaw dal-ħin aktar b'mod kostruttiv. L-ewwel pass iktar ftuħ huwa li hemm l-oħħar opportunità biex nadottaw il-budget fl-2013. Kważi wasanna fl-2013 u ma għatmannix budget. Il-Kommissjoni resqet proposta ġdida il ġimgħa li għaddit u għanna ġimatejn biex naslu għal ftim bejn iż-żewġ ferat tal-awtoritajiet budgetari. Membri onorevoli, flimkien mal-President Van Rompuy kont flaqat bilaterali fil-28 kap ta' statu ta' gvern. Għatnajt 28 għalix għanna l-Prim Ministru tal-Kroazja li kien parti minn dan l-eżerċizzju. Nafu l-koll xinu ma talbiet ta' kulħadd u xinu ma ċaħdiet ta' kulħadd. Iżda nistaw jkollna suċċess biss fl-aħħar mill-aħħar jekk kulħadd jirrifletti fejn nistgħu ners u fejn nistgħu nersqu iktar l qoddim U hemm bżonn li nimxu l qoddim Ovvjament, dan jottu kol għal-Kommissjoni aħna rridu illi fl-aħħar ikollna wkoll progress investiment u infrastruttura madwar l-Ewropa sabiex jaħdem ukoll is-suq waħdini u minħabba illi dan il-qsim tal-spejjeż ippermettilna wkoll niżviluppaw proġetti oħra bħal pereżempju il- iżjed għalfin dan naħal wassal biex ikollna aktar investiment fir riċerka u l-kultura li huwa vitali għal futur tal-Unjoni Ewropea din naċċertaw li l-politika ta' koeżjoni tkun mixja jitfit mal-politika tagħna tal-tkabbir u impiegi. Qed tilkom li bżonn ta' spiritu ta' koeżjoni illi jissarraf ammonti adattati għal dawk l-iktar pajjiżi u reġjuni vulnerabbli dun naċċertaw li l-budget ikun qiegħed isservi wkoll sabiex jagħti spinta riforma illi għaddejja bħalissa tal-pak u naċċertaw ukoll illi din il-politika sarraf fġita l-Ewropa u ċittadini kollha mhux biss tal bdiewa ġifieri f'termini tas-sikurtà ta' ikel u tħaddir tal-ekonomija Ewropea. Hemm bżonn ta' dimensjoni soċjali aktar soda anki biex nejnu li dawk li għat jaffetwom li il-krizi u nejnu li l-ifqar nis fil-dinja għem illi il-budget ikun iktar ġust, iktar eku u iktar sempliċi u rridu kol illi ikonna gwadani ta' effiċenza. Nasab li dejjem importanti li ikonna dan, iżda xi jfisser eżattament jiena rrid ngħid hawnhekk li jridu naqsu dawk li spejjeż illi huma evitabli mhux illi naqsu l-kapaċità tal-istituzzjonijiet Ewropej li jirreaġixxu Jekk hemm aspett wieħed li tassew ma laqatnix matul dan il-Kunsill Ewropew dan kien uħut fil- mezzi ta' xandir u fil-kuruturi illi għadu jitkellmu kontra l-istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment il-Kommissjoni għadnet fil-kuruturi għalix fis-sala diskussjoni kienet kostruttiva u kull ħagġa proħu sew u jkolli ngħid illi kien tassew iqawwilna qalbna li naraw kemm ħafna kapijiet irreaġixxu b'mod pożittiv meta jiena tajtom il-fattu il-figuri dwar l-istituzzjonijiet tagħna din id-diskussjoni u koll aħna rispettajna l-prinċipju tal-fair play jina dejjem kien importanti ħafna li anke fl-iktar żminijiet ta' negozjati diffiċli. Ir-realtà hi illi il-budget Ewropew huwa żgħar biss madwar 2% tal-nefqa pubblika totali tal-Unjoni Ewropea u 1% tal-GNI Ewropea l-Kommissjoni għadha dejja b'xogħol iktar ambizzjuż tal-riformi tal-amministrazzjoni tagħha b'mod partikolari dawk illi U daqnet, ma partikola dak li ma jikritikaw l-istituzzjonijiet. U jiena nixtieq ngħid li aħna jridu nitolbu illi s-servizz pubbliku Ewropew irid ikun wieħed kompetenti u b'saħħtu dan huwa għaxoli fl-aħħar mill-aħħar. President onorevoli membri l-Kommissjoni għadu għattiġili tal-budget modernizzat illi ippoġġi fil-qalba tijaw it-kabbir u l-impiegi. komplu ħankomplu niddefendu loġika tal-approċ tana ċanna bżon budget li tippermetti l-Unjoni Ewropea timxie ma' responsabiltajiet tagħha kemm f'dara kif ukoll il minxluta u namnen li danna nista' Isseħ u ħanamlu dak kollu possibli sabiex nħu ftehim fil-żmien. Grazzi il kulħadd. Grazzi President. Barroso, nibdew issa bil-kelima fissam il-gruppi u nibdew l-ewwel bil-Onorevoli Joseph Dol. President, President tal-Kunsil, President tal-Kummissjoni. Jiena kon diżappuntat bil-żvolġiment tal-summit tal-ġimgħa l-oħra għax dawk li kienu l-iktar ċettiċi imponow l-ideja taħħom fuq l-oħrajn. Minn flok naħdmu lejn l-aħjar għal kulħadd qed naraw eżattament ċertu idejat iktar popolari li U xqal James Clark, differenza bej nidem tal-politiku u nidem tal-istat, persuna tal-istat. Il-persuna tal-istat jaħseb għal-ġenerazzjoni, mentri il-politiku jaħseb biss fl-elezzjonijiet, mela ejja naħsbu fil-ġenerazzjonijiet tal ġejjeni Għalek l-sfida tagħna hawn qiegħda hija din il-viżjoni li mish qed jarawha ċertu dirigenti tagħna u l-opinjoni tagħhom jimponu fuq l-aqrajn. Laqqas biss għandhom il-kuraġġ li biex norġu mill-Ewropa dejjem iħampu għal iktar Ewropa. Nista' ngħid imma li anki kieku l ħaqna ftejjim eh, l-ġimgħa kien ikun wieħed ħażin. Ġifri aħjar ma l-ħaqni ftejjim milli eh, ftejjim ħażin naqsu il-budget minn 75% kifet inti il-budget tal-Europa l-2020 qed nitkellmu fuq 4 biljuni ta' kull sena inqas ġifiri nafu li l-istati membri ħadu ċerti ġuċizjonijiet ibsa, lek ma tkunx ħaġa eh, responsabili għet jgħamil eh, proposti pal dawn. Jien ma eh, l-Europa u eh, li konna zona ta' kummerċ ħieles mux dejjem ħaġa faċli u tajba qed nitkellmu fuq ambizzjoni rridu u konna linji ta' politika proġetti flimkien, naħdmu flimkien għal-ġejjini komuni. Irridu noqogħdu nfakru dan il-budget tal-Ewropa hija wieħed eh, fil-mija tal-bene eh, li hemm fid-dinja. U jekk aħna naraw se jieħdu iċ-ċittadina tagħna eh, qed nitkellmu fuq 64 sens kull jum għal kull ċittadin, ġifiri inqas mill-li jqum espresso. Hemm bżonn ġifiri ninvestu fl-infrastruttura, fil-edukazzjoni u anki l-fondi strutturali. U kontrarjament minn kull li dak li jiġri fil-pubbliku pubbliku, qed nitkellmu fuq 84% ta' 94% ta' investiment għanna 2% eh, eh, biss għat-traduzzjoni. Nafu kemm hawn nies jaħdmu għall-Ewropa terz fil-mija eh, ta' dak li jaqilaw huma terz terz fil dak li meta nqablu minn kemm jaqilgħu il nis li jaħdmu fil-funzjoni pubblika Renju Unit. Hemm bżonn ikun iktar impenjati fl-Unjoni Ewropea u mux noqodu innaqru dejjem minn dan il-budget tal-Europa. Fil-medicina, hemm dawn it-tip ta' problemi ngħidu li għandna personalità li tkun bipolari, bipolarism. Ġifiri naqsu il-budget tal-riċerka, tal-innovazzjoni, tal-iżvilupp qed nuru li aħna għandna viżjoni verament fuq medda qasira ta' żmien. Ġifieri dak li ġinvestit jintilef u iktar u iktar nkunu qegħdin nibatu messaġġ veru ħażin is-settur privat li aħna dejjem ngħidulu li dan is-settur mhux il-priorità tagħna. L-Istitut Ewropej tat-Teknoloġija li kien hemm ukoll il-privattivi tiegħu nafu kemm hemm kellna riżultati pożittivi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 ma jkun hemm ebda proġett li jkun jista' jsir fil-2012 għandna bżonn ħafna eh, iktar flus biex il-programm l-Erasmus jista' jitkompla. Eh, Il-Ren Unit qed isaqsi għal 19 miljun għal dan il-proġett tal-universitajt. Imma qed naraw li anki dan il-budget irid jonqos. Fejn il-loġika? It-tielet eżempju l-Europa trid tinvesti iktar minn 1000 biljun fl-infrastruttura. L-internet, il-telekomunikazzjonijiet, il-ferroviji, kull trasport, il-mezzi trasport in kapitali Ewropew, għalhekk f'dan iż-żmien ta' kriża, il-flus tal-Ewropa biss jippermetti li ninvestu. Għalhekk f'dan il-Parlament u l-grupp tiegħi aħna se nkomplu niddefendu budget realistiku li jkun verament tal-livell tal-isfidi li għandna aħna irridu nkunu eh, eh, dak li namlu namlu affarijiet mod raġunat ma nistawx aħna naċċettaw li naqsu l-ammonti. Aħna serji il-Parlament bil-Qualified Majority irrit jagħti il-vot għanna l-paċi, solidarieta, l-prosperità, il-valuri tal-Europa. Għal 60 sena dawn il-valuri saru l-ideali Ewropej. U l kunsill Ewropew fidej għandu issa il-karta li jrid jilab għal ġejjini tagħna. Sur President Van Rompuy, jiena naħseb l-lum eh, huwa iż-żmien biex inti tara kif tirbaħ dan l-egonizmu nazzjonali. Inti għal 11 mm, miljardi għal reġjuni għal politika agrikola sebtafna flus għalek Herman nishtiq nitolbok li inti tkun determinat bl-istess mod dak l żmien ta' 60 sena ilu għax flimkien aħna sejjer nexxilna ħajr nexxilna flimkien mhux semba xurasna il-President Barroso u d-Dipartimenti tiegħu verament għamlu xogħol tajjeb għax ippreżentawna budget realistiku adattat għall-kriżi u għall-isfidi tal-ġejjin il-Parlament Ewropew eh, jaqbel mal-proposta tal komissjona sur President Barroso hemm bżonn li tiddefendi ruħek, tiddefendi n-nies li jaħdmu. Hemm bżonn li hawnhekk ukoll ejja nagħmlu il-paraguni, ejja naraw ftit mill-gazzetti, naraw kemm jaqilaw il nies li jaħdmu mal-gvern fil-pajjiżi u n-nies li jaħdmu fuq livell Ewropew. Aħna noħorġu rebbieħa jekk aħna ma jirnexinniex li nilħu ftejjin biex nifinanzjaw l-impenji tagħna, irridu naraw x'inhu l-qafas finanzjarju ta' palissa qed ngħid tal l-2013 li jkollna wkoll ceiling sabiex insibu risorsi propji biex nkunu staw nifinanzjaw l-linji ta' politika li diċa deċidejna fuqhom minn ma neqsu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali. Jien nispera li fi żmien tal-miliet l-istati membri jkunu jistgħu jirriflettu b'mod verament serju fuq il-mhux eh, biss jaraw sa' mniħirhom man aħna ċittadini tagħna ma nistawx inneħulhom il-programmi Ewropew li verament jgħinu dak vulnerabbli. Nispera l-Konsil Ewropew ta' Jannar bil-Presidenza tal-Irlanda nerġa' lura li tiġi lura responsabilità u l-ispirtu Ewropew fih dan il-Konsil. Grazzi ħafna. Grazie onorevole Doll, do la parola ora. Grazie onorevole Doll, na do l-onorevole Svoboda Kjoġbok. Grazie, President. Mela. L-unika deċizjoni t-tielet kienet fuq merx. U ma ninsax li ħafna nies ma jistax jaċċettaw din għaliex jixtiequ li jkun hemm iktar ugwaljanza bejn is-sessi fil-karigi li jingħataw. X'kunsil kien dan, President? Kunsil fejn kollox ħażin? U irrenjaw biss il-nazjonalizmu u sessizmu. Min tkellem fissem l-Europa, ġdomnu kullħat fissmu tkellem u fissem pajizu. tassew kienet ki waħed mill-ar kunsilli li qatrajna l-Ewropa ġiet injorata kompletament. U dawk kelli suppost qegħdin jiddeċidu dwar l-Ewropa tassew m'għamlu kważi xejn. Forsi fi żmien sentejn tlieta nistgħu allura naqbdu nisfaxxaw l-Ewropa l kollox. Ma jistax ikun li nies li suppost huma responsabbli mill-Ewropa ma jimportomx mill-Ewropa. U ċ-ċittadini Ewropej u kontribwenti tat-taxxa fej qegħdin donnu qegħdin naraw fejn iktar muwa bżonjus li noħorġu minn din il-kriżi u jkollna iżjed dejjem qegħdin nisimgħu le le inqas inqas innaqsu innaqsu dana mhux aċċettabbli. Meta nies bħal Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gard Stang, kieku daw kienu hemmhekk preżenti. Kieku daw ma kienux għalina fl-Europa u ħaddu d-deċizjonijiet diffiċli li kien bżonn jittieħdu qabel. Fej qegħdin illum il-ġurnata fiex qiegħda l-Ewropa kieku. Il-riunifikazzjoni Ġermaniza kienet neċessarja, meħtieġa, ma ġietx imma eh, bla prezz, ma ġietx ma saritx din b'mod faċli imma kien hemm bżonna u saret. Dawn rridu nżommu għan f'maħna daw l-affarijiet jekk aħna rridu jkollna Ewropa ma' dak rridu li jkollna Ewropa l-ewwel qabel xejn. Ma ninsewx li il-kriżi ġabet ukoll magħha ċertu opportunitajiet imma donna dawn il-laqas biss indunajna bihom. sur Barroso, dan il qed jiġi propost mhux se jaħdem. Sur Van Rompuy, intom tkellimtu dwar ir-riċerka dwar l-Ewropa iva fuq dawn iridu niffukaw imma is-Sur Barroso mhux u biss qed jisħaq fuqhom dawn il-punti aħna wkoll edna kemm huma importanti. Tridu tiġġieldu, ma tridu tiġġieldu bis-sninkom. Ovvjament ħad iġu kritikati, ħajkolkom momenti diffiċli meta tieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet hemmhekk kemm bżonn isiru l-Parlament ħajkun qed jagħti semm ukoll. Eh, ovvjament, sibna f'min waħlu issa. Eh, Sur Dol tiġa semmija dil-ħagġa. L-amministrazzjoni, l-amministrazzjoni tiswa wis 6% tal-budget kollu Ewropew da. Inqas milli jiswew Pariġi, Stokkolma u bliz gbar fl-Ewropa. Fil-fatt tiswa l-amministrazzjoni. L-IMF, is-settur bankarju, Dawn l-iktar li ħajgawdu allura. Aħna irridu amministrazzjoni internazzjonali, amministrazzjoni internazzjonali li kapaċi tagħmel xogħla sew u mhux inħallu l-aħjar affarijiet fidej istituzzjonijiet oħra għal xil xahar aħna isna proposti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-amministrazzjoni. Tfassal rapport, ġi diskuż dan ir-rapport fil-kumitati u l-Konsil laqas biss ingħata l-mandat li jinnegozja fuq ir-riforma tal-amministrazzjoni ma sar xejn, l-attiħed biss ittieħdet nota dwar din il-kwistjoni tant importanti ta' riforma amministrattiva xejn. Ma sar xejn biex tinbidel l-opinjoni ġenerali dwar l-amministrazzjoni sabiex nibdlu il-mod kif inħarsu lejn l-amministrazzjoni. Dinna trid issir dil ħaġa ħna li ikollna riforma amministrattiva. Imma mhux nużawha bħala skuża sabiex inħallsu inqas flus. Din dan it-tnaqqis kbir fin-nefqa dan sar isu il- poster il-ġdid tal-Kunsill meta wieħed isemmi l-Kunsill fekk jaħsbu n-nies fit-tnaqqis, tnaqis u tnaqir. Rajna smajna fil-mezzi tax-xandir xiridu jagħmlu il-kapijiet ta' gvernu stat du jnaqsu mill-politika ta' sikurtà mill-politika barranija, mill-politika tal-iżvilupp, dak iridu jagħmlu sabiex juru d-dinja kemm aħna tassew żbieħ. Ehm, ma naħsibx, sinjuri, ċertament taħna b'dawn it-tnaqqisu b'dawn il-passi, tassew ma jisħoq il-nix il-premju Nobel. Ma jisħoq il-nix il-premju Nobel, naqsu mill-politika tal-izvilup, le, le, ma jixir il-nix dan il-premju. Grazzi. Grazie onorevole Svoboda, la parola onorevole. Grazie Sur Svoboda, Sanadia Sur Verhofstadt. President, kien impossibbli li wieħed jilħaq qbil ta' 972 biljun euro fuq dik il-figura. Dak huwa 139 biljun ftit inqas ġifieri fis-sena. Wieħed minn kull 50 tal-budget totali tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea 6.3 triljun euro. Jiġifieri il-budget tal-istati membri. Jiġifieri 139 biljun kif tiġa għal Joseph Doll li huwa 27 euro għal kull ċittadin Ewropew fis-sena. 27 euro għal kull ċittadin madwar 70 ċentezmu kull jum. Allora x'inhu d-dibattitu? Is-Sur Cameron jidrilu li dan is-27 euro għal kull ċittadin huwa wis 70 ċentezmu. 70 ċentezmu huwa żejjed qed ikun ftit ċentezmi jinqas 70 ċentezmu kuljum. Wis, wis għal Sur Cameron, jiena tiġa qed fi Strasburgu dil ħaġa dinha kienet diskussjoni assurda u gidba. Gidba faħxija li tajt illi tnaqqis addizzjonali fil-budget Ewropew huwa l-mod kif nistgħu aħna nsalvaw il-finanzi pubbliċi tal-Stati membri tagħna, anzi bil-kontra jdu naqdu fl-imkien il-politika u r rizorsi fuq livell Ewropew ħajjir nesċilna b'xi mod innaqsu d-deficit tal-Istati membri tagħna. Għandikom xi eżempju. Għalfejn għandna il-doppju tal-ħadima ċivili fil-Stati Membri tam qasbla ma per eżempju il-Sistema Federali ta' Stati Uniti. Għaliex għana id-doppju, mux triplu iżjed diplomatiċi fl-Europa mill-li għandhom l-Stati Uniti. Għaliex għanna fl-Europa it-triplu jek mux erba darbit iżjed eh, soldati mill-li fl-Istati Uniti. Għaliex ma nibdlux per eżempju il-programmi ta' investiment fi riċerka fl-infrastruttura fuq livell nazzjonali mill-fondi Ewropej billi nifondu għom daw mill-bonds Ewropej. Lista ma tispiċċa qatt, Presidenti li nistaw namlu aħna jekk naħdmu flimkien fuq livell Ewropew. Dan huwa x-xogħol li rridu namlu aħna fil-Kunsill Ewropew. Dan hu l-eżerċizzju mhux ġlieda bej 70 ċentezmu, 79 ċentezmu, 74 ċentezmu, le, l-eżerċizzju li rridu nagħmlu aħna i. X'nistgħu naqblu aħna bejnietna li nistgħu nippuljaw flimkien fuq livell Ewropew sabiex inkunu nistgħu innaqsu id-deficits nazzjonali. U naħseb li dan huwa eżerċizzju aħjar milli dak li qegħdin jagħmlu bħalissa illi noqogħdu innaqsu mill-infrastruttura futura, mir-riċerka futura, mill-iżvilupp u qegħdin innaqsu anki mill-futur tal-Ewropa. Allura bażikament eżis kollegi dan u eh, dini iċ-ċifra finali. Ma nistax ngħidu eżattament se tkun illum, imma li nafu li fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni fil-Kunsil ħadd intlaqa u nibża li danna ħajsir bl-istess mod li sar sitt snin ilu kif qatt sewwa inti Sur Van Rompuy President tal-Kunsil il-budget tal-2006 ma rebaħx xi kuntesta zbuħija dak iż-żmien imma nibża illi l-istess ħaġa ħajjiġrillhom daqsxejn rebate hawnhekk għal xi pajjiż nagħtu xi ftit flus il ħadd ieħor sussidju ġdid il dak il-pajjiż u fl-aħħar nispiċċaw bl-istess mod kif spiċċajna fl-2006 b'xi 30 40 deroga ta' sabiex ikunu jistaw jaqbel kulħadd. Isu jackpot fejn jirbaħ kulħadd u ċittadini għandhom l-euro miljuni u l-kapijiet ta' stat u gvernijiet tagħna għandhom l-euro biljuni minn flok. Naħseb illi e, l-unika mod kif nistgħu waffqu din il-logħba bla sens huwa billi nippruvaw nifinanzjaw l-Unjoni Ewropea u mhux mill-kontributi nazzjonali. Naħseb dan huwa l-unika mod kif nistgħu nimxu l-qoddim. U nittama li dan il-kapitlu dwar l-introduzzjoni ta' riżorsi propri li għandkom intom iżommuh. Budget ibbażat fuq il-kontribuzzjonijiet nazzjonali joqtol lill-Unjoni Ewropea, mentri budget ibbażat fuq l-interessi propi u rizorsi propi jagħmilha iktar importanti l-Ewropa. Din hija priorità u sul Farrompoj jekk joġbok li tolbok dan il kapitlu zommuħ ikonna l-FTT il-VAT fl-2021 bħala rizorsi ġodda sabiex din il-loba li għedin naraw il lumma ma ma tibqax tintlab. U l-pozizjoni tal-Parlament huwa hija ċara. Joseph Dol għal riżorsi propja u il-flessibilità. Dawn huma żewġ elementi essenzjali għal parlament u jekk mhumiex preżenti fl-MFF ma hemm l-ebda qbil possibbli mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s-sur kombendit. President, biex inkompli minn fejħallagi, jina naħseb li edin nassistu illum għal l-aħħar ta' dan il-modell tal-budget pluriannuali. Ma nistawx inkomplu b'din il-vena. Aħna maħniġ 27-28 imma 29 għax il-Parlament Ewropew għandhom l-istess dritt tal-vito bħall-oħrajn. U fi negozjati għafna drabi dan il-fatt jintesa, specialment kif rajna li ġara fil-weekend li għadda. Għazamin min insemmuħ dan il-punt unfakruħ għax il-kapit ta' stat jisom il-ġenituri jgħidu it-tfal tuħom daqtej u jobdu. Le, il-periodu issa spiċċa, dek ma nix la faħħarijiet aħna ħanejdu le. Mux semba rasna. Il-parlament huwa kbir bizzejt biex ma jbaxxix rasu. Għalek, issa, dak li ntqal fuq il-risorsi propju huwa ovvju li l-aħjar soluzzjoni biex aħna niqfu minn din il- Eh, verament biċa xoltadda taddaħ hija li eh, naraw x'se jiġri b'dawn il kontribuzzjot nazzjonali naqblu li hemm ċertu pajjiżi li ma jħallsux biex jużaw il-budget nazzjonali tagħhom. Di għadu kemm qal dan il-punt u hija ħaġa tajba. Imma hemm ħaġa oħra li ddejjaqni f'dan id-debattitu. L-agrikoltura, kulħadd irid ibaxxi l-agrikoltura, imma meta naraw il-proposta biex ikonna ceiling Eh, minn 300 elf miljon għal elf miljon għal 100 miljon naraw min qed jgħid le hija u renju Unit hija l-pajjiż tar-reġina li dejjem hawnhekk e, qed insibu li dirija l-Unjoni tas-Solidarjetà. Hemm bżonn il mota kif aħna dawn il-flejjes inlaqgħuhom flimkien. Ġifieri jekk se jkun ceiling ta' mit elf għax 75% eh, ta' din lajnuna tasal bissa 18 l-elf kull sena l-Ingilterra u koll ettejt le għal dan is-sealing. 6 biljunu jistaw jiġu investiti mill-ġdid biex nerġaw l-ħol u postijiet ta' xogħol hemm bżonn li naraw il-possibiltajiet. Ejja nagħtu eżempju ieħor l-ewwel edna li ovvjament il-budget tal-Unjoni Ewropea ma jistax ikun wieħed antiċikliku iva, imma le mhux minnu kompletament għax hekk aħna ninvestu eżattament eżattament fuq nafu, l-antiċiklu ovvjament mux kullimkien fċertu reġuni fil-pajizi baltiċi. E, Għalek illum irridu naraw kif se nimmiraw ċertu situazzjoni biex ninvestu fihom. Dan jista' jkun il-varju miżju tal-baġit tal-Unjoni. Ma hawn min jgħid li l-Ewropa trid fuq il-flus aħjar. L-ewwel net Ejja naraw ftit il-qrati tal-awdituri eh, kullimkien 75% tal-flus li jintnefqu fl-Europa u jintnefqu meta jkun hemm proposta mill-Istati membri imma l-istati ma jgħidux, ma jiridux jirfaw ir-responsabilta u jipuntaw subajom lej Bruxelles u l-istituzzjonijiet. Iwaħlu fina, ma nistawx inkomplu b'dan il-mod. Ġifiri mux fuq l-FTT biss irridu nsemmu it-taxxa tal-klima, tal-enerġija, emmet il-vet Ewropea. Illum kfimna li rritikonna budget Ewropew u wieħed fil-mija tal-prodott eh, intern tal-Unjoni meta fl-Istati Uniti kien hemm l-Istat Federali kienu kol ta' wieħed fil-mija. iġifieri nafu meta wieħed inqablu aħna llum qegħdin f'23 fil-mija tal- il-prodott intern eh, Amerikan, ġifiri Ewropa federali rrid ikollha wkoll il-mezzi sabiex tkun tista' taġixxi għall Ewropej. Jekk aħna ma nagħtux il-mezzi, iċ-ċittadini Ewropej se jgħidu li m'għandniex bżonn l-Ewropa, ma servina għal xejn. Imma l-Istati membri mhumiex kapabbli li jiservu ċittadini tagħhom. Araw mill-kriżi x'joħroġ. Issa, eh, fuq il-Greċja taddaħ u kol. Aħna fimna l-lum li rridu nerġaw nirristrutturaw id-dejn tal-Greċja għax dan mhux sostenibbli? u iktar ma nistennew iktar se tkun iqumu iktar il-Eurobonds il-dejn għedin aħna natu l-flus l-investituri eh, l-lin mill-Europa biex nħalsu dawn il-rati ta' interess dawk li biex fl-Europa neħdu l-flus tal-Europej biex nħalsu għan barra għatma rajċaċa bħal din biex nala il-budget kif qed tipproponi il-Kummissjoni huwa il-minimu. Jekk aħna nin jonqos iktar minn hekk se ngħidu le għax ma jkunx baġit tajjeb għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena nitlobkom iżommu mal-ħin li għandkom għad dispożizzjoni issa nisimgħu is-Sinjura is-Sinjur Zaradil. Grazzi ħafna u dibattitu eh, interessanti ħafna anki jekk jiena membru ta' din istituzzjoni mhux dejjem eh, li jiena nħoss il-bżonn li naħdem li niġġielet magħha jew għalija. Jew inkella noqgħod niġġielet ma' istituzzjonijiet eh, oħrajn biex inżommu biss ma' reputazzjoni. U ek qed namlu bħalissa. Niġġieldu namlu performance għal pubbliku xejn inqas għalija il-gvern nazzjonali mhux opponent jew xi ħadd li qed jagħmel l-isfida jew huwa fl-oppożizzjoni. Għalija il-gvernijiet nazzjonali huwa imsieħeb li rrid nagħmel eh, ftejjim miegħhom, jiġifieri din ir-retorika ta' ġlied u ta' gwerra rridu nieqfu Jena naħseb li mhux l-ammont tal-budget li hija importanti ma l-istruttura tal-budget. Naħseb li aħna u inti sur President irridu verament nistudjaw l-istruttura ta' dan il-budget ta' unneku għal-qofol tal-problema jena li għal dan is-summit mux mar nexxiex naħseb li hemm numru ta' gvernijiet li jridu li l ewropa tkompli tgħix imma skont kemm Fordja mhux iktar u mhux inqas. U f'dan il-parlament dejjem aħna inwaħlu fil-Renju Unit u fil-gvern tar-Renju Unit. Nejdilkom li hemm numru ta' gvernijiet u prim ministri oħra u kanċillieri wkoll li din id-darba ħadu pożizzjoni l-istess. Il-gvern ta' eh, Sinjura Merkel, il-liberali, ta' Sur Verhofstadt, u oħrajn. U għalek jiena naħseb li hawnhekk għandna problema iktar wiesa li rridu verament nifmu. Jiena nappellalek, Sur President, namillek appell li biex inti ma tarax biss it-titli tal-budgets tal-kapitli, jekk rridu nilħu ftejim li kulħadd ikun jista jikuntent bih, dan triq waħda biss sanna ġifiri analiżi dettaljata dan il-budget li tara xinuwa eh, importanti fuq livell Ewropa u li huwa possibbli u x'mhuwiex. Ejja naċċettaw il-fatti u naħdmu fuqhom. L-aħħar mhux l-inqas fuq din il-risorsi propja. Naħseb li dan huwa dibattitu ideoloġiku dawk li jridu l-federazzjoni, li jridu superstate Ewropew, li jridu stat maqut Ewropew u l-oħrajn li ma jridux dawk li jridu dan l-tip ta' stat jridu risorsi propji. Dawk li ma jridux ma jixtuqux li kunem li risorsi propja u jina naħseb, President, li l-Unjoni Ewropea miex federazzjoni, għat mussir federazzjoni għalek jiena nappella għalek biex ma tuġ din it-triq. Grazzi. Grazzi jiena nerġa' nitlobkom biex iżommu mal-ħin għax inkella mm, mhux se nreġġgħu. Is-sur is-salon onorevoli Andreasen. Grazzi. President, jiena minix najġi l-farax u inti mintix is-Sinjura Merkel għalek mux se ngħidlek biex tgħid is-Sur Kameran biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Nigel Farage għamlu għamilha dil-biċċa xogħol, imma Merkel ma marriċ tgħid is-Sur Cameron biex jitlaq mill biex joħroġ mill-Ewropa. Imma l-Unjoni għandha bżonn ir-Renju Unit. U rridu nżommu dan d dimajnejn imma kunu qed nidnegozjaw il-baġġett. Jiena ma xi sorpriża li għali ma lħeqniex eh, ftejjim u ma rnexxilniex eh, fi żmien ta' kriżi iktar minn qabel jaraw in-nies eżattament x'qed itihom mill-investiment li jkunu għamlu x'qed itihom lura. L-MFF nafu li din ma rnexxietx il-flus fl-aġenda l-agenda tal-Lisbona għal xejn. Tkabbir ma kienx hemm il-postijiet tax-xogħol li kienu weduna ġara għad biss Eh, mill-istituzzjoni jtridu jerfaw ir-responsabilta għal dan, għax kienu il-linji ta' politika li kienu għżiena u anki il-fondi tal-Kommissjoni Ewropea li suppost ġabu iktar xogħol il-qorti tal-awdituri għal sena eh, oħra ma aċċettawx il-budget ma tawx il-kwittanzi il għax il-flus mux għetni u kif suppost. Għanna n-rata ta' zbal ta' 4% u kullħat qed jgħid li u uh, tort ta' l-istati membri għax huma eh, dawn tal-aħħar li implementaw il-programmi. Imma hija l-Kummissjoni Ewropea li trid twaqqali fil-flejjes li jgħaddu dawk l-istati membri li ma jirrispettawx ir-regoli. Issa er, rridu natu ktar flus li dawk il- l timembri membri ma jużawx il-flus tajjeb, il-flus ta' l-MFF nafu x'tib ta' eżerċizzju kien ħafna drabi proġetti illa ma jagħmlux sens. 130 biljun ta' euros nataw l-Ispanja fl-isfondi strutturali f'dawn l-aħħar 10 snin il-Greċja xamlet bi 60 biljun ukoll f'tan fondi strutturali li nataw li dan il-pajjiż. Ma naħsibx li dan huwa eżerċizzju tajjeb dawk in-negozjati aħna tanna fija qabel ma konna qabilna fuq il-budget tal-2013 u dan massax, għax aħna ma konniex bilna fuq il-budget emenda tal-2012. Intom taħsbu li il-kapit ta' gvern u ta' stat eh, moħħom mux postom li meta titkellmu fuq zida ta' 2.7% bat f'Settembru raw ġġara 7% eh, zida għaraw xieġri rridu namlu ftit lażliet, solidarjetà, naraw l-alternativi għas sussidjarjetà u naraw x'inhuma lażliet. M'għandniex bżonn EAS, m'għandniex bżonn eh, eh, l-istorja tal-Ewropa. Issa s-sur Zimmer. Das Parlament hat vor... Signor Zimmer, f'dan il-negozjat il-Parlament kien għal ċar tajjeb li kena linja ħamra li ma nistawx naqbżuha. U kif għal u l-proposta ta' Sur Van Rompuy ma nistax naċċettawa. Il-grupp tal-ħodor u l-gwi għalu bitċar li għalina l-linja l-ħamra hija l-proposta tal-Kommissjoni. Inti ressaq proposta oħra eh, u imma rnexxilna nsalvaw xej. Mux qed nitkellmu fuq 0.1 tal-GDP tal-Unjoni din hija ċifra tad-daħ dak li qed niddiskutu palissa. Hemm ukoll l-argument ieħor dwar id-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea, id-direzzjoni tal-ġejjieni. Min se jkollu influenza fuq dawn dawn il-pakket il-kbar, il-programm il gbar kbar politika tal-agrikoltura, tal agrikoltura tal koezjoni u anki il rebate it is. Min se jibbenifika minn dan imma min se jagħmel tajjeb għal dan fejn huma il- il-benefiċċji fej sejrin min se benefika mill-proġetti Ewropej. Dan is-summit tal-aħħar dawn il-mistoqsijiet irċevew risposta ċara anki jekk ma kienx hemm ftehim. X'se jiġri minn issa sa jannar? X'se nbidlu? Id-dibattitu se jibqa' għaddej qed nilabu logħba tal-poker dejjem għaskapitu ta' ċittadin Ewropew iċ-ċittadin se jgħid qegħdin tipproponu għalina. Kull gvern nazzjonali wkoll irid jgħaddim proċedura ta' budget u kulħadd għandu jkun responsabbli għal dan. Hawnhekk fuq livell Ewropew qed ngħidlu qed ngħidu niddiskutu dan l-affarijiet kollha mingħajr ma nkunu ċari dak li qed ngħidu aħna bħala deputati Ewropej rridu morru lura f'pajjiżna u koll nimpruvaw nejdu l-gvernijiet tagħna għax il-gvernijiet għandhom pożizzjoni differenti jien se nagħmelek fil-Ġermanja nispera l-MEPs Ġermaniżi se jagħmlu l-istess ħaġa. Għandna bżonn budget ma' stas solidarjetà li jaqbel li huwa skont il-bżonnijiet tal-Unjoni. Sur Von Rompuy. Sur Martin jina naħseb hawnhekk qed tiddeċidi inti il-post li għandek fl-istorja u anki il-post tal-Unjoni Ewropea. Inti tista' tiddeċidi li tkun biss pupazz li tkun xaħat li jgħix fil-qamar, jew inkella li forsi tkun tagħmel il-magic. Saħħar. Ingen brauchen wir die da krizi. għalina aħna fl-Unjoni Ewropea l-iktar ħaġa importanti u urġenti hija li noħorġu bil-kriżi. Ġifiri dan ifisser li d-deficit demokratiku li ġustifika forsi għaliex qegħdin joqogħdu lura ċittadini Ewropew. U anki il- finanzi tal-Ewropej u ma l-iktar żewġ punti kruċjali. Għalhekk inti sta tittamel ftit Magic sur Von Rompuy. Iċ-ċittadini mhumiex kuntenti minħabba il-laġir tal-gvernijiet nazzjonali. Il-parlament mhux qawwi biżejjed, mhux b'saħħtu bizzejiet. Il-parlament għadu qed jiżviluppa. Għanna bżonn kompetenza sħiħa biex inkunu nistaw inġibu soluzzjoni, inwaslu soluzzjoni sħiħa għal kriżi li sissa il-mod kif aħna ġilidnija kien ħażin għalek sur Von Rompuy hemm bżonn li nagħmlu konvenzjoni biex noħorġu minn dan l-impazz. Minn dan l isqaq rridu verament n-waqfu id-dittatura tal-swiq finanzjari għanna gwerra fil-qasam tal-settur tal-finanzi, rridu paċi demokratika maħna dominati mill-interessi finanzjar li huma Eh, kif jitkellmu biex jiddefendu mis sinjura Andreasen u sul Farage. 21 biljun fil-banek fil-banek u kol fl-offshore eh, minnaħa tal-Renju Unit hija il-gwerra finanzjarja il-qofol ta' kollox u hawnhekk qed nitkellmu fuq il-perċentwali ta' 5.6% pereżempju issa s sur Lamasur, il-President tal-Kumitat tal-Baġit. Sinjuri Presidenti, meta kien hemm Ewropa ta' il pajjiż konna ngħidu li madwar din il-mejda il kien hemm 11 li jitkellmu fuq l-Ewropa, Sinjura Teċer titkellem bis fuq il-flus. Aħna rajna 27 Sinjura Sinjuri Teċer il-ġimgħa l-oħra. 27 kulħadd irid jiddefendi l-parti tiegħu biss kienu edin verament idardru lajn li kullħat trid jixrob minna. E, dak kif rajna il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u anki x-xogħol ta' Survon Europ ninsow l-Ewropa tur globali l-aġenda tal-2020 u l pad globali. Noqogħdu attenti il-membri tal konsil tal europa kif jistgħu jiddeċidu fuq dan il-budget tal-Unjoni Ewropea sal-2020 jekk laqas ma kapaċi il-budget tal 2020 12 jamministra f'sow permezz tal-ministri tagħna kif għal-Isur Barroso eh, kellu raġun jgħidlek imma iktar gravi U l-budget Ewropew huwa il-common dominator li għadna issa t-dividina. L-ikbar ħaġa li tiddividina minħabba l-kriżi rajna sistema li qed topponi 12 pajjiż kontributuri u 15 li benefikaw li ovvjament din hija ħaġa sistema ħażina. Ovvjament li tumilja wkoll ċertu ċittadini. Rajna ġifiri s-Sinjura Merkel xam ix li għamlet Lisbona u Ateni, dawn l-affarijiet kollha u kif imtlaqet għandhom iwissuna l-Unjoni edem biex ġib konċiljazzjoni bejn il-popli Issa qed naraw li dawn il-popli qegħdin jopponi il xuxin biex noħorġu minn sqali qegħdin fih għandna erba' possibiltajiet. Sur President, inti qed tajjeb nerġgħu lura l-finanzjament Ewropa bir-risorsi propji. Iva, ir-rebate tal-Ġermanja, tar-Renju Unit, Danmarka, l-Italja u Franza irridu nikkompensaw bir-risorsi propja It-tieni fattur President semmejt nużaw il-budget Ewropew biex nonfqu il-flus aħjar fi Brussell ġifiri ridu narraw li fl-Unjoni naraw kif kulħadd jonfoq inqas għanna il-semestru Ewropew li bżon jintużaw kol għal din il-fini. Mbagħad hemm il-koerenza, solidarita finanzjara, solidarita tal-budget. Il-Kunsill Ewropew Zamm iż-żewġ suġġetti separati, jiena ma naqbilx. hija l-istess problema rridu jiġu trattati fl-imkien approċ ġdid tal-budget Ewropew u mhux xi proġett alternativa. U l-raba fattur senala, President, il-klawzola ta' revizjoni f'nofs triq hemm bżonn irridu nkunu modesti, realisti. Jina naħseb ħadd ma jaf x'se jiġri f'pajjiżna s-sena d-dieħla għalhekk dan il-mandat ta' din parlament se jingħalaq 18-il xahar ieħor. L-MFF se jingħalaq ukoll fi żmien ta' parlament ġdid li eh, se jkun elett fir-rebbija tal-2014 Għalek, nsenaraw li l-Europa smux set kun ikolla seta għalina u s-successuri ta' successuri ħat ma jkun jista jagħmel xejn. Grazzi ħafna. Sur mi barek. Grazzi, President Lamassur. Naħseb li s-saxħa pożizzjoni ċara u tonda u maġġoranza kbira jappoġġaw f'dan il-Parlament Ewropew, issa fidejkom biex twieġbu. Nibdew l-ewwel bil-President Barroso. Grazie President, jiena qiegħed f'pożizzjoni eh, fejn qed naqbel ma' l-maġġoranza tal-kapital gruppi dawk l-iktar reprezentattivi speċjalment u jiena ovvjament għandi l-istess ħassib bħalhom intom tistgħu tifhom tifhmu kemm hija diffiċli l-biċċa xogħol għandna qudiemna u għawnek eh, għal-President tal-Konsil Ewropew nixtieq ngħid xi ħaġa dwaru mhux biss xedimna għal ħafna sigħat flimkien matul il-konsultazzjonijiet imma ix-xogħol tal-President tal-Kunsill Ewropew huwa li jsib kompromess għal-konsensus. U qed taraw illum verament tifmu kemm hija diffiċli din biċċa xogħol. Matul id-dibattitu għax intom tkellimtu kol fuq il-passatu mill-esperjenza tiegħi, jina din it-tip ta' debattitu kont fil-Kunsill Ewropew diġà darbtej fil-2 u design kont ministru tal-affarijiet barranin ta' pajjiżi dak iż-żmien kont fil-Kunsill Ewropew li kien approva il-perspettivi finanzjarji mm, president tal-Kunsil kien il-Prim Ministru tar renju Unit, Major, kien hemm sur President Mitterrand, kien hemm il kanċillir kol, u jien kont ukoll hemmhekk. U meta kien il-preżenza tar renju Unit kien ħafna riżorsi għall-Ewropa dak iż-żmien. Umbat, par president tal-Kommissjoni kont ipparteċipajt fin negozjati tal-budget fl-2005 U dak iż-żmien il-Presidenza tal-Kunsill kien ukoll it-Tony Blair tar-Renju Unit u hemmhekk ukoll kellna żieda fir-risorsi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk illum Għaliex l-affarijiet huma tant diffiċli? Għaliex biex jiena dan il-punt tu ukoll il-kapit tal-istat u nista' nispjegajilkom, nispjegalkom il-fatturilkom ukoll. Jiena naħseb li għax l darba forsi mħabba l-kriżi ekonomika qegħdin niffaċċjaw situazzjoni fej qegħdin biss niddiskutu kif innaqsu il-budget. U ovvjament ċertu gvernijiet mux se jkunu kapaċi jippreżentaw l-opinjoni pubblika il-realtà tal-Ewropa ta' dażmin. Anki anki ma kienem ma senjura Thatcher u kol kena tkabbir kbir tal-budget Ewropew. għalek x'qed jġustifika s-sitwazzjoni tal-lum? Il-fatt li fuq livell nazzjonali ma nafux nispjegaw għaliex għandna bżonn dawn l-istrumenti Ewropej. U għalhekk jiena ma nistax naċċetta ċertu dekjerazzjoni starrijiet hawnhekk kif smajt illum li l-fatt li ma nix bżonn IAS. E Skużawni, il-gvernijiet kollha adottaw it-trattat li ħoloq din istituzzjoni u il-gvernijiet iridu jirrispettaw dak il-firmaw huma stess ovvjament wieħed imbagħad irid eh, niddiskutu fuq l-ammonti, imma xi kultant għandna problema ta' ideoloġija ħafna drabi dibattitu iridu irrenduh f'termini negattivi u dejjem inwaħlu fl-Ewropa. Dejjem l-Ewropa li eh, tieħu fuq rasa. ċertu stqarrijiet forsi qegħdin isiru mħabba Eh, il-fat li għaw min jrid juża l-Ewropa għal fini tiegħu. U għalhekk id-dibattitu huwa wieħed diffiċli għalek għanna l kontradizjoni li s sur Daniel kombendit semma ġifiri fil-waqt li għedin nitolbu għatna is uh, fil-spiza tal-agrikoltura l-istess delegazzjoni għed topponi il-proposta tal-Komissjoni biex noħolqu ceiling għal-settur tal-bidja. Hemm kontradizzjonijiet oħra bħal dawn, eżempji xi wieħed isemmi oħra Is-sur Sloboda, l-President tal-Grupp Soċjalist, qal min iddefenda l-Ewropa? Nista' ngħidlek li l-Kummissjoni dejje defendiet l-Ewropa fid-dan id-dibattitu b'dan b'mod ferm ħafna. Is-sur Schulz, il-President eh, tal-Parlament, għamel intervent ambizzjuż imma kien miftuħ għal kompromess, kien verament kostruttiv għax veru rridu morru b'dan l-ispirtu ta' kompromess. U jekk rrid inkun ġust, ħafna mill-kapit mil tal-gvernijiet kienu kostruttivi. Kien hemm min qal bejn din id-diskussjoni ta' net contributors net recipients dawk li ħalsu u dawk li jirċievu kif għal is-sur la masur illum din hija problema ċentrali anki nitkellmu fuq l-etika, solidarjetà. Kien hemm min qal li aħna il-koll beneficjari netti. Kulħadd qed jiggwadanja għax wara kollox l-Ewropa huwa l-proġett komuni tagħna l-kol. U meta għamilt paragun, Renjunit dan il-budget tar riċerka qed jirċivi ħafna iktar fil-periodu bejn l-2007 u l-2013 mill-7th Framework Program tant qed jieħdu lura iktar mill-programm ta' koeżjoni li huma jagħtu. Ġifieri mhux veru li l-flus kollha qegħdin imorru lil pajjiżi ta' li għandhom bżonn iktar il-fondi ta' koeżjoni dawk li huma forsi iktar foqra. Hemm min kulħadd jirċievi hemm programmi komuni. U nista' ngħidilkom li kien hemm ħafna messaġġi favur l-Ewropa waqt il-Konsil. Imma l-unanimità rebħet. Jiena il-President tal-Konsil verament nirringrazzjaħ tal-li dejjem faħar u, u salva il-proposta tal-Komissjoni Sur Verhofstadt nista' ngħidlu li il sinjali li jaslunna minn ċertu kapitali u verament din hija xi ħaġa li li li jisobija meta meta id-dejjaqni tamilni tamilni qalbi sewda meta noqogħdu nitkellmu min qed jagħti min qed jirċievi kemm kien hemm delegazzjonijiet li rridu jkunu jafu kemm qegħdin jirċievu l-oħrajn kemm qegħdin jħallsu l-oħrajn. U laqqas biss kienu qed isemmu huma kemm qed jirċievu jew iħallsu. Dawn huma affarijiet li verament lili idejquni. Għax il-koll aħna għandna responsabilità eh, fl-Ewropa li nagħmlu ċertu pedagoġija? smajt xaħġa minn Prim Ministru li laqatni, u nejdilkom xkien. Fuq il-Parlament Ewropa dak li qegħdin ngħidu għandkom raġun għax aħna kien hemm insemma ovvjament ir wol tal dan il-Parlament kif għamel il-President tagħkom imma jiena miltu delegazzjonijiet ukoll oħra. Imma kien hemm qal ki għaliex kif il-partiti eh, fil-Parlament qed jgħidu ħaġa mbagħad l-istess partiti f'pajjiżna qed jgħidu bil-kontra. Bil bil eh, Nissikom fuq dan, għadu ftit attenti, wa importanti ħafna li l-partiti li għedin jiddefendu l-perspettiva Ewropea u għal dan jena ringrazzjakom li fuq livell nazjonali stess partiti ta'kom jibqaw koerenti. Intom tafu li fil-familji politiċi differenti dan mhux il-kas ħafna drabi u dan joħloq problema Problema li nna l-koll rridu Ewropa iktar solidari iktar maquda. E, u għatħass, dak kien tħassib u problema li xtaqt naqsam maqom. nna l wkoll li ma nix naċċettaw dawn l-attentati l-attakki populisti li huma tant sempliċi kontra li jattakkaw il-budget Ewropew. Huwa minnu li e, ċertu eh, zbalji għaw minni sejħelhom frodi, ma rridu għadu attenti għax hemm distinzjoni bejn it-tnejn. Is-sinjura Andres, hemm ħafna zbalji li jsiru fuq livell nazzjonali, ma dak li mhux minnu għalli aħna ma naġiċxu, ma naġixxux bħala kummissjoni. Araw Repubblika Ċeka aħna sibna problemi serji kien hemm korruzzjoni kienu e, u koll kienet affarijiet sistematiċi mal-aġenzija u aħna sospendejna il-fondi għal dan il-pajjiż ġifri l-Kummissjoni dejjem lesta intervjeni meta tidentifika e, il-problemi seri imma dan rridu nagħmluh għabbażi ta' provi mhux biss wara lejdut li nisimgħu. Dan huwa importanti biex niddefendu l-budget Ewropew tagħna anki il-mekanizmu ta' koezjoni. punt li qed naqbel ma'kom ma fuqu li mm, veru li l-fondi mux dejjem tużaw tajjeb u dan diġa qed anki darba l-oħra fi Strasberg. Tajjeb li namlu l-autokritika li nanfusna. Sċertu programmi mhux dejjem ġabu l-aħjar riżultati. Għalek għanna proposta tal-Komissjoni għal dan il-periodu aħna rridu naraw eżattament il- programmi ċistow jagħtu għal dawn l-anijiet li aħna fastanda mod komuni l-istrateġija l-Europa 2020. Hemm bżonn li mhux biss aħna defendu l-ispejjeż kollha, eh, imma ma nkunu aqlin kif nagħmlu dawn aħna lesti biex nanalizzaw l-ispejjeż kollha b'mod kritiku. Ank biex eh, naraw nistaw kif inkunu iktar effiċjenti biex nottimizzaw ir-risorsi tagħna u anki biex ikonna iktar nirbħu mill-la tal-kompetittività. Imma hemm l-attakki anti-Ewropa eh, populisti li jagħmlu attakki mhux biss fuq il-funzjoni pubblika Ewropea, l-istituzzjonijiet Ewropej, ma anki l-idea Ewropea minnan fiha Għalhekk jiena verament naħseb li eh, kompromess huwa possibbli rridu eh, inkomplu fit-triq ta' dan il-kompromess anke jekk hija triq diffiċli bżonn ukoll fuq livell tal-gvernijiet tagħna ikonna dibattitu ċar tajjeb li l-opinjoni pubblika ġifri mhux hawnhekk jew fi Strasberg, imma fil-kapitali tagħna hemm bżonn nispiegaw nispjegaw għaliex illum iktar minn qatt qabel għandna bżonn baġit tkabbir fl-Ewropa. U l-lum il-ċittadini, għax il ċittadini qed jgħixu l-ar kriżi li qatt għexu, ma nistawx aħna nwaqfu l-possibiltajiet li ninvestu fil-tkabbir, tkabbir sostenibbli kabbir inklusiv soċjali għal Ewropa kollha tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi President Barroso. Grazzi ħafna l-President Barroso, sena d mal l-President Barrompoj. Merci tous ceux qui ont... Grazzi, grazzi l-għannet l-daw kollha li għalu li jena defendejt il-budget li xorta waħda wa level iktar bax meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni, iżda xorta waħda wa budget bi strateġija. Dan il-budget huwa iktar bax meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni. Ta' bil-ħaq madwar il-mejda m'hemmx xi ħadd li qed jgħid kontra dan, hemm min irrid imur pass iktar il qudiem minn hekk, ma dan huwa dibattitu ieħor. Issa meta naslu għal livell tal-proposta ma naħsibx li hawn xi ħadd li tassew jixtieq li jieħu l-proposti tiegħi joħodhom f'livell iktar in, għalhekk jiena xe provajt nagħmel, provajt naħdem fuq strateġija u filosofija hawnhekk, u provajt nidentifika soluzzjoni li tipprova toħloq bilanċ bejn li konna budget sot u budget ta' solidarjetà għaliex l-Unjoni Ewropea wara kollox imsejsa fuq solidarjetà, mingħajr solidarjetà m'hemmx Unjoni Ewropea. Għalhekk xi kultant taraw li l-fondi ta' koeżjoni u fondi oħrajn juru solidarjetà li aħna nuru l-ħaddieħor. Iżda hemm kontraparti hawnhekk fir rigward l-investiment u għalhekk mhux trasferiment biss Solidarità tfisser li rridu nagħmlu distinzjoni bejn trasferiment dirett li mhux il-każ dan il-budget u dak li huwa ntis bħala assistenza lil dawk li qegħdin jaqgħu kemm xejn lura fil-livell ta' żvilupp ekonomiku, żvilupp soċjali u dawk li tipprova jinvestu biex jagħmlu tajjeb għal din id-diskrepanza. Għalhekk din hija strument ta' solidarjetà li għandna nżommu fuq livell kemm jista' jkun possibbli. Irrid ikollna bilanċ bejn dak li nsejħu konsolidazzjoni tal-budget issa u tkabbir. Naħseb li rridu nkunu konsistenti wkoll fl-approċċ tagħna. Ma tistax it-temm patta tkabbir f'Ġunju mbagħad tgħaddi għal budget ftit ġimgħat u xhur li jagħmel l-oppost dak li ngħidu. Għalhekk jiena żammejt din l-istrateġija u din il-filosofija. Għanna l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 diġa diskutenja mill-bidu net mill-ewwel Kunsill Ewropew li jiena organizzajt fi frar tal-2010. Għalhekk jiena ħanżom u niddefendi dan il-bilanċ. Naf li rrid ftehim bejn 27 stat membru anke mill-Parlament Ewropew għat bsebajnejn meta milt dan il-punt fil-diskors ta' ftuħ tiegħi u dan għalu ċaru tontu kol eh, kellima oħra qabli. Imma jina mista nkun waħdin id-defendi dil-pozizjoni il president tal-Komissjoni li mandux għal kol responsabilta għal rezultat ħari, iva, imma meta nata ħarsa lejn lak li qed naqra u nisma jien l-unika wieħed li qed niddifendi dan il-bilanċ u dan tudu żommuh f'moħħkom. Jiena naqbel ma' dawk li qalu li jiena meta konem Prim Ministru Sur Verhofstadt kontet li dan huwa budget wara kollox. Budget ta' madwar 1% tal-prodott gross domestiku. U aħna qed niddiskutu preċiżament 0.01 jew 0.2% tal-prodott gross domestiku. U għalhekk naħseb li rridu morru li l-imminek missen ċedi b'daqsek u għallek rridu ndaħlu l-affarijiet f'kuntest u ma nkunux dwis drammatiċi biex bekk noħorġu b'soluzzjoni u jena nwietkom li ħanamel dan ix-xogħol. Imma ma rridux niddiħqu bina nfusna lanqas. Ma naħsibx li kien hemm din it-tilwima bejn il-kontributuri netti u il-beneficjari netti minnaħa l-oħra għal-fondi dawk li jirċivu b'mod net il-fondi mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Ma kenniex dan id-dibattitu, dibattitu iktar kompless anzi kellna kien dan għamiltu anke bħala punt fl-introduzzjoni tiegħi. Għalhekk ma nix naġnu dan il-punt bħalli kieku qed nagħmlu tilwima bejn minnu u minnu fqir għax mhux il-każ hawnhekk. Ma naħsibx li għandna nagħmlu sommarju tad-dibattitu sa tali punt li hemm 27 li qed jiddefendu interess nazzjonali biss u forsi xi wieħed jew tnejn li mhux dejjem ikunu fil-Kamra li qed jiddefendu l-interess Ewropew iktar komplikat minn hekk. Ovvjament meta tkun Prim Ministru jew President ta' pajjiżek tqum għall-interess nazzjonali tiegħek u tiddefendih. Dan ir-rwol tiegħek mhix xi ħaġa projbita imma l-interess irid joqgħod f'qafas ta' approċċ kompressiv U għalhekk jiena naħseb li smajna dan il-punti minnaħa ta' President tal-Kommissjoni propju għalhekk. Mhux kulħadd nesa dan il-punt hija xi ħaġa li għandna narfu. Maħniex nitkellmu dwar 27 persuna egoista madwar il-mejda u nies ġenerużi barra mill-kamra. Xi ħaġa bħal din jiena mmur kontrija. Palma nafu l-realtà tkun iktar komplikata minn dan sempliċi għajdut u għalhekk nixtieq najt il dawk li appellaw li biex nerġa' mur lura għal missirijiet tal-Unjoni Ewropea dan mhux l-anti jien qed nimmira biex niproduċi budget Ewropew mill-2014 sal-2020 li jirrifletti l-filosofija u strateġija kollha li hemm fiħdan il-proposta tal-Kummissjoni. Dawk li kritikawni għal bosta snin u kienu zbaljati ħafna drabi li jena kont kelli għal qalbi għal pajizi l-gbar, issa kolla qed naraw li huma kontrija. Nfakkarkom dawn dawn il-pajjiżi issa bidlu l-pożizzjoni tagħhom u għalhekk minkejja kollox irid noħroġ soluzzjoni u ħanamel l-almu tiegħi sabiex nasal għal soluzzjoni bilanċata. Soluzzjoni li tqis it-ħassib tagħkom ta' bilħaq ħajkun kompromess li ħansawru u edin fil-proċess li namlu dan, imma nittama li fl ħar mill-axar dan ikun kompromess li nistaw niddefenduh u ovvjament iva ħarresquh lill-Parlament Ewropew u nitolbu għal kunsens tagħkom. Inkella l-isforzi tagħna jkunu għal xejn. Grazzi. Grazzi President Grazzi President Varrompoj. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Martin għal minuta. Herr Präsident. Präsident. Isom l-affarijiet inqelbu ta' taħt fuq hawn. Ma nistawx ma ma ntennux dan il-punt għalfejn hawn daqshekk sfiduċja min-naħa ta' ċittadini Ewropej. Id-deficit ta' l-Unjoni Ewropea għaliex qed jitqis bħala falliment minnaħa tal-istituzzjonijiet. President Barroso, inti xejt bħalli kikun toffis imma kritika edem apposta biex taqder wol taħħa biex minna il possibilta li kunem kritika għal xejn aħna għedin nitkelmu dwar kredibilità tal-proġett Ewropew u fuq hekk qed nitkellmu dan il-qofol tal-dak li qed il-Parlament Ewropew. President Van Rompuy, inti minnaħa tiegħek tista' tkun allejat tagħna kieku trid. Iżda mbagħad aħna minnaħa l-oħra għandna l-kwistjoni tal-swiq finanzjari minnaħa l-oħra għanna l-Parlament Ewropew u għalek minnaħa tagħna rridu nqisu li mal għalek ma nitilfux il-ġbejna wkoll. Grazzi. Das zum Ende vielleicht doch noch ein Kompromiss. Sur poi, inti qed li għandu jkun possibbli li niksbu kompromess li nkun nistgħu napoġġaw. Nisħaqlek għal darba oħra li jkun hemm kompromess, ikun kompromess ħażin. U kompromess bħal dan fisser li fil-fatt ikun hemm iktar firdit u iktar deteriorazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-futur. Aħna ma nistgħux napoġġaw ħanżommu mal-pożizzjoni tagħna Din hija pożizzjoni li mhux aċċettabbli għalina u għalhekk inħeġġuk bis-saħħa li tagħmel xi ħaġa dwarha. Biex bekk nkunu nistgħu nappoġġaw hawnhekk fil-Parlament Ewropew u nħeġġuġ ukoll is-Sur Barroso biex dan jagħmlu. Għaliex il-gruppi politiċi hawnhekk jagħtu messaġġ differenti f'darhom. Aħna għandna responsabiltajiet hawnhekk u anke fl-Istati Membri tagħna. U għalhekk għandna nieqfu din il-pantomima din għodu titkellmu l-affarijiet palli kieku t nitkellmu dwar xi ħaġa li ċittadini qed jitkellmu dwar konflitt, li aħna t dwar konflitt ma' ċittadini u l-flejjes narmu għan barra mit-tieqa. Le, aħna rridu nqogħdu attenti u nagħmlu kontribut għal dan il-proċess. Grazzi. Ora għall-Onorevole Andreas. Grazzi, issa naddi l-kelma lill-Onorevoli Andreas. Grazzi, President. Jiena nixtieq ngħid lis-sur Barroso li huwa kien imħasseb dwar il-ħafna qali qed jinħoloq barra mill-kmamar fejn kien hemm il-laqgħa tal-Kunsell Ewropew iżda kull darba li jkun hemm kummenti kien inti tgħidilna qed inkunu populisti. Ħaġa tiswa l-oħra u għalhekk nitolbok trażan kliemek u ma tagħmilx hekk anke fir rigward dak li qed jgħid is-Sur Van Rompuy L-awdituri prezentaw fatti, mumiex kummenti populisti, dinja evidenza ta' fatti. Major u Blair kienu eh, żewġ esponenti, messa naraw li nista ċettadini, ċittadini tar renju Unit mhux qed jirċivu l-flejjes u għalhekk ma jridux jagħtu iktar flejjes l-Unjoni Ewropea. Dinja fatt il-Parlament u l-Kommissjoni permettu li l-fondi jintilfu fi xejn u dan huwa riżultat li jkollok iċ-ċittadini ma jkunux iridu jagħtu aktar flejjes għaliex diġà tibatu mitnaqqis. Ir-riżorsi propri mhux se risolvu l-problema, anzi ħemlu għall-ar. In-negozjati jispiċċaw u l-kontroll jispiċċa. U dan ifisser li mmorru għall-ar fil-qoddim. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Zaradil. Grazzi, President żewġ presidenti, anke l-President Barroso, grazzi, tal-li għajjimt punt importanti li nġiddu l-korruzzjoni, dan nqisu importanti ħafna. Inti għat li d-dibattitu imbidel f'dibattitu ideoloġiku u naqbel miegħek dan minnu u dan smajnih bosta drabi. Iżda jiena nixtieq nisħaq li dan jiġri mizġiċna ħat. Min jitkellem mod ċar bħala euroxettiku, min jitkellem dwar il-Federazzjoni Ewropea għabbel il-budget Ewropew mal-budget Amerikan fid-daqs u l-proporzjon u affarijiet simili. U naħseb li din hija kwistjoni ideoloġika wkoll kollu għandna niċħduha bl-istess mod ta' es kummenti estremisti ideoloġiċi. Jiena napprezza il-ton eh, moderat tiegħek naħseb li bekk nistaw naslu għal riżultat bil ta' dan kollu u nittama tassaw li dal-Parlament Ewropew ikun aqli biżejjed u matur biżejjed biex jimblokka eh, ma jimblokkax dan il-ftejn fl-aħħar ma jaċċettaħ. Grazzi. Grazzi, issa naddir kelma l-Onorevoli Kombendit. President, meta ikonna pożizzjoni li tkun kontra dik tiegħek huwa mhux għax għandna ideoloġija differenti, imma rridu Ewropa differenti. L-Ewropa li qed tippreżentana jiena ma rridix. Tieni punt. Jiena fimt żewġ affarijiet l-ewwel net li hemm linji ħomor, ġifri għalina, imma mbagħad hemm l-istruttura, ġifri man m'għandniex flessibilita annwali jew interna se jgħidu le, jekk ma se jkunx hemm reviżjoni f'sentej u nafs wara se jgħidu le. ġifri jekk tara linji ħomor kollha qed tara l-maġġoranza. Iġifieri mhux se tasal għalhekk issa illum taf fi aħna. Ejt il-gvernijiet jekk m'għandix l-ewwel ħaġa tin ħaġa tielet l-Parlament se opponi u naħsebx nkunu ċari jek jekk ngħidu l-affarijiet mod sempliċi naslu. Grazzi. Grazzi. Grazzi, sanad il-mikrofonu l-Onorevoli Berhofstadt. President, biex nilqu ftejim eh, ħafna drabi rridu nsemmu ċertu affarijiet li ma jissemmowx fl-abbozz li għanna għoddim. Ġifiri ma nsemmux dak li għanna għoddim, għanna ma nsemmu uħrajn. Dini għawara kollox il-politika, hemm bżon li nżidu forsi għedeja toħra. U hemm tlieta li wieħed jista' jaħseb fihom li għanna bżonu biex naslu għal-ftejim, specialment għal-parlament. Law għendet il-klawzola ta' revizjoni sulla masur għandu raġun, hemm bżon ta' klawzola ta' revizjoni fil-mod ġenerali. U konna nsibuha fil-dokument u konna limitajni biss għal-fondi ta' koezjoni, ġifiri din għal kondizjoni. Tini punt, il rizorsi propri għalissa dawn huma il rizorsi propri li se jinġabru mill-Istati membri u mbagħad jiġu trasferiti l-Unjoni Ewropea għandu jisir bil-kontra l europa li tittamel FTT u li taħti umbat parti l-livell Ewropew. Umbat it-tlet mut il-flessibilità. Il-flessibilità li għal-parlament hija importanti daqs l-ammonti u li ma nsibux fid-dokument flessibilità bejn il-kapitli u anki bejn sena u oħra. dawn it-tlet punti flessibilità mux fil-dokumenti, il-rizorsi propji veri, ġifiri natu il-wall eh, fuq il-level ta' Ewropa un mbagħad il-klażu ta' revizjoni. Naħseb ftejim fuq dawn it-tlet eh, affarijiet irid irridu naslu għall-MFF issa is-sur Kalfin. Uh, President, I appreciate very much uh, your appearance here to the Parliament because uh, We offer. Grazzi, naħdmu fuq l-istess ehm, bazi komuni u għalek rridu nimxu lej l-istess direzzjoni. Biex ikunim suċess fi xol tijak, intom t tqisu l-punti di vista tal-Parlament ukoll. Kenna dibattitu, sissa ma sfortunatament dak li rajna fl-aħħar verżjoni ta' dak li binna dwaru fi ħafna nuqqasijiet tal-prioritajiet tal-Parlament Ewropew u ma neqsin. U nistaw nqablu mal-budget tal-2006 per eżempju. Dan huwa zida f'termini reali ma jfisser li fl-2014 ħajkun hemm tnaqqis fin-nefqa. Ma nafx jekk il-budget Ewropew hux antiċikliku iżda bħala strument da ħajkun proċikliku għaliex imur għal-reġuni u għall-investimenti pubbliċi. It-tieni inti tajt li hemm żieda żgħira fir-riċerka u l-innovazzjoni Nishtiq ngħidlek f'dawn l-aħħar seba' snin l-Ewropa sejra lura pal granċ Aħna qed naqsu l-veloċità flok inżiduha jekk tagħmel żida żgħira fl-istess ħin il-kompetituri qegħdin jiżviluppaw iktar malajr investu aktar fl-innovazzjoni u r-riċerka, dan ifisser li d-distak bejn l-Ewropa pija tad-dinja ser jiżdied sa l-aħħar tal-2020. Dan mhux sodisfaċenti għalina, Hemm ċertu stati membri li jgħidu li ridu aktar trasparenza u aktar budget bilanċat. Iżda fl-istess ħin qed naraw li lesti jaċċettaw ikun xikun, imma l-importanti li l-budget ikun żgħir. Mhux iktar trasparenza, mhux iktar strutturar tajjeb tiegħu. U għalhekk ma nistax nifhem għala temm il-kwistjoni dwar ir-rebates, dwar it-tnaqqis dejjem ngħidu li hemm bżonn ta' kompromess, dejjem nixdu dan l-istess proċess. Il-fatt huwa li dan il-kompromess jinbidel lejn ċertu stati membri li jibqgħu eh, sabtu saqajhom u jibqgħu sodi fuq il-pożizzjoni tagħhom u ma jċedux. Dejjem tqajjem din kwistjoni ta' rebates li tagħtu ċertu premji li ċertu stati membri, jkollok il-problemi, għandek il-problema tal-flessibilità li ma tinkludix ir-reviżjoni ta' nofs il-mandat bħalissa għaftejm interistituzzjonali għax ma kien hemm proċedura li nfetħet ta' reviżjoni minn ħata l-Kummissjoni u mbagħad qed infixklu l-budget u l-unità tal-budget għaliex jekk kulħadd irid naqqas il-budget Ewropew biex toħloq kapaċità fiskali fiż-żona euro jkollok budget ieħor dan minn fejn jiġi finanzjat l-aħħar mill-aħħar. U għalhekk ninsistu li jkollna stampa ġenerali dwar kif ħajkun hemm impenji fil-rigward il-budgets. Dawn huma l-prioritajiet tal-Parlament bħalma tara huma fattibbli ħajfisseru li l-budget ħajkun iktar trasparenti, iktar effiċenti u iktar imsawwar skont teħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. Meta kellna laqa mal-kap tal-kabinet dan huwa il-punt fejn irridu naslu. Dan irridu nżewġuh mal-punt fejn aħna mistenċedu iktar, jisun no-fly zone tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazie ħafna, sur Kalfin, sal-axar. Kellim huwa is-sur Boga. Għaliba matuna. President, sur Kalfin jina naqbel perfettament ma dak li għattinti. Aħna u koll irridu naraw rizultati, iżda mux akkosta kollox. Il-proċess partikolari li għamilna aħna famla ta' proġett pilota u aġġornamenti varji ma' l-Presidenza tal-Kunsil kienet kostruttiva fermi missa hemm bżonn ta' segwitu din hija problema jew parti minna l-istituzzjonijiet tagħna ovvjament. Għandhom bżonn jieħdu kwalunkwe miżuri li hemm bżonn sabiex jiffaċilitaw l-adozzjoni tal-MFF imma il-mistoqsija hi xhur u l ġemat li ġejjin kif fl flimkien u għalhekk jiena sa nixtieq ngħid illi il-fatt illi ma nilħqux fejn tiġaġra darbtejn fl-modi għadin naħdmu b'ċifri differenti u dan għadin fil-kontest ta' trattat u koll iżda riżultat ħażin Dan seri ħafna u l-konsill irid ikun serju. Dwar xħat tkun il xi prezz huwa always, il-prezz politiku ħajkun always. Speċjalment ukoll ħajbatu dawk l-istati membri li huma każijiet problematiċi. Ir-riforma ovvjament trid twassal mhux biss għal Il-riforma se tiġi mhux biss permezz ta' ftehim imma l-Kunsill li tiddeċidi li huma l-prijoritajiet negattivi li mhumiex finanzjabbli u dawn inneħħuhom u warbuhom minn negozjati. Iridu naraw il-Kunsill x'għamel f'daw l-aħħar 10 snin pereżempju u kemm poġġa pis dan fuq il-budget jidu naraw xinu possibli u xmux possibbli jew xiamil sens jew x'ma sens mill-lat budgetarju. Iktar ma jkunu diffiċli il-figuri, iktar għandna bżonn ta' flessibilità u mhux tip ta' marġni ta' kontingenza għandna bżonn ta' budget unifikat u mhux diskussjoni dwar l-outsourcing ta' aspetti ta' politika għandna bżonn ta' klawzola ta' reviżjoni. U klawzola ta' revizjoni ta' veru tiskun mhux bħal dak li kellna fl-immoddi. Għanna bżon u koll nieħdu konsiderazzjoni kwistjoni ta' rizorsi propi. Irridu Inżommu fidili ma trattati, aħna speċjalment dal il-qasam ta' rizorsi propi, irridu najdu kol biċċarx ħajkun il-kontenut tal-MFF. Jekk nħarsu lejn il-konklużjonijiet tal-President ta' Ċipru, it-trattat naraw li għajt li l-Konsil Ewropew għamel qatt ta' funzjonijiet diffiċli l ingliż Dan għandu jiġi adottat bil-kunsens tal-Parlament Ewropew hekk hemm miktub fit-trattat. U għalhekk naħseb li hemm bżonn jieħdu trattat għalla lettera u nejdu li wara li jinkiseb il-konsens tal-Parlament Ewropew permezz tal-maġġoranza tal-membri tiegħu hekk eh, hemm miktub ġifri l-ewwel aħna rridu naqblu u mbagħad ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet għalhekk importanti ħafna li nieħdu l-opportunità issa biex mhux huma prijoritajiet tagħna biex nifmu prijoritajiet tal-Parlament naċċettawhom sabiex fl-aħħar tkunu tistgħu intom tippreżentaw proposta fuq l-MFF kif ukoll il-ftejm tal-budget interistituzzjonali ħalli aħna nkunu nistgħu naċċettaw ħalli aħna nkunu nistgħu ngħidu iva għax meta ngħidu le nkunu għadin nitilfu ħin prezzjuż għalhekk hemm bżonn ngħidu li hemm bżonn nifmu r-responsabbiltà partikolari li rridu nerfgħu u President tal-Kummissjoni, President tal-Kunsill intom titu tużaw dak li ittikom it-trattat u bħala President tal-Kommissjoni inti per eżempju għandek artikli 324 li jitratta dawn situazzjonijiet sitwazzjonijiet partikolari u kif wieħed jista' jsib tarfhom u jsib soluzzjonijiet għalihom. Aħna lesti li ngħidu iva ma mhux akkosta kollox għandna bżonn ta' maġġoranza kwalifikata fil-plenarja u inti intom tridu tejnuna sabiex tiktbu din il-maġġoranza. Grazzi ħafna. Issa nistaw najdu li seduta maluqa, nirringrazzja l president Van Rompuy, President Barroso, nirringrazzja l-kom u l-koll u għarna f-sinar tajab il-kolħat.